biex naddilkom l-ewwel jekk joġobkom kollegi ħudu postkom. The first announcement is L-ewwel xtaqt ngħidilkom li l-President irċieva mill-grupp tal-ICR e talba l-bidliet għal nominazzjonijiet fil kummissjonijiet u delegazzjonijiet. Dawn il-bidliet ser ikunu fil-minuti ta' seduta tal-lum u jekk ma jkunx hemm kommenti qabel l-adozzjoni tal-dawn il-minuti dawn in-nominazzjonijiet ser jiġu adottati.